I beg your pardon. I would now... Anzi, tikkoreġi Roja, il-President. Signora Jamines. Grazie, signora Presidente. Grazie, signora President. Biex nirringrazzjak tal-opportunità illi għaw kamra sħiħa illi illum huwa l-jum nazzjonali dinja ta' terrorizmu il-wara dak l-attak terroristiku li kien ġarrab li kien ġarrab il-belt ta' Madrid. Xi wħud i-bezzawna u nfakkar li kulħadd jista' jkun vittma ta' terrorizmu. Thank you for that important point. Now... Grazie ta' dan il-punt importanti, is-sur Frenza, point of order. Mr. Forenza, you have, Madam, I beg your pardon. Signora Farenzan, si tiskużu għal-President. Iva, Signor President, jina nishtiq namel talba għabbażi ta' ta' regolament għal imġiba razzista ta' deputat ta' dan il-Parlament illi definisċa il-poplu Rom il-feċi tal-soċjetà aħna ma nis aħna rridu nieħdu passi nemmen kontra l-onorevoli kif kolli seħlu bonanno li tkellem dan il-mod u għajjar zibel lil poplu Rom. Fuq televizjoni. Could, could,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 would you please resume? Sur Gornish, nitolbok tpoġġi bil-qeda għandi avvis u jekk forsi jirnexxilek tismani u turina rispett. L-aħħar komment ta' Sur Jimenez, il presenza di għamlet avvis m'għandniex ambitu għal dak li jiġri l-barra minn din il-kamra, grazzi tal-għajib dan il-punt, issa nistgħu ngħaddu għal għal votazzjoni l-ewwel net dak li ir-rapport ta' survalenza dwar l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Okay. Mr. Gornish, could I could I ask you please to listen for one moment? I'm going Grazzi. Ha nitlob l-servizzi jiċċaraw miegħek punt ta' point of order ħa nibqa' dejja bil-votazzjoni sakemm nkunu ċani ta' xista jsir nitolbox dan it-tant turi rispett lill-Kamra. Grazzi. Now colleagues, I will open the vote. Grazzi ħan niftaħ il-votazzjoni roll call, il-votazzjoni elettronika da stant, il-votazzjoni miftuħa. The vote is now closed, colleagues. Nal votazzjoni, kollegi. and it's Għaddiet, grazzi. Our next report is Il-rapport li jmess rapport Duda għal ftehim ma' Repubblika tal-Montenegro, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħ. Has everyone voted? Kulħadd ivvota. Nalqu l-votazzjoni. And that has been adopted. Addiet. Another report from Mr. Rapport ieħor Mr. Duda dwar il-tariffi u l-kwoti dwar ċerta prodotti agrikoli u tal-ikel. Votazzjoni miftuħa. Has everyone voted? Kulħadd tivvota. Nara l-votazzjoni. Għaddiet. Next report for again il-rapport tal darbohra ta' surduda tal-importazzjoniet tal-prodotti agrikoli illi jorġinaw mit turkija votazzjoni elettronika miftuħ. Has everyone voted? Grazzi. Inalqu votazzjoni. Din għaddit ukoll ngħaddu għar-rapport ta' wara ta' surduda mill-ġdid fuq eh, kwistjonijiet ta' prodotti agrikoli Votazzjoni elettronika miftuħa. Has everyone voted? Votajtu l-koll? u l-votazzjoni. Adottata naddu għal rapport dwar is-sajt fil-Mediterran, votazzjoni elettronika miftuħa. Everyone voted? Għad vota l-vot mato maluq għaddiet il-rapport Sur Regner dwar l-immunità din hija votazzjoni bidejkom jekk ġobkom daw kontra astensjonijiet għaddiet rapporti horduda dwar l-immunità, jekk ġobkom votaw bidejkom dawk favur, Daw kontra, Astanzjonijiet għaddit. Il-rapport Fernandez. Issa dwar il-linji gwida budgetari għall-2016 emenda numru 1 votazzjoni elettronika. Has everyone voted? Kulħadd ivvota, nagħlqu l-votazzjoni. Ma Emenda 8, votazzjoni nominali dawk favur, kontra, astensjonijiet. Il-emenda dissa votazzjoni elettronika miftuħa. Ivvotajtu l-koll, il-votazzjoni maluqa. Ma' deċ. Emenda 10 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddeċ. Mider li kienet ċara differenza. 11 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddeċ. 12 favur. Kontra. Astensjonijiet ma deċ. Emenda 13, favura. Kontra. Astensjoniet. Ma deċ. Emenda 14, dak favur. Kontra. Astensjoniet. Ma deċ. Emenda 15, favur. Kontra. Astensjoniet. Ma deċ. Emenda 16, votazzjoni elettronica. Has everyone voted? Kulħadd vota, ngħaddu l-votazzjoni. l-votazzjoni, maddeċ. Emenda 17, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, nagħlqu l-votazzjoni. maddeċ. Emenda 18, votazzjoni elettronika miftuħa. Has everyone voted? Kulħat vota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Amenda erba. <clears throat> Favur, kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda ħamsa. Favur, kontra. ma maddiċ. Emenda disa. Favur, Contra astenzjoniet, għaddiċ. Emenda 20, favur. Kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda 3, favur. Kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda 21, favur. Kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda 22, favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda sitta, favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda 23 favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda 24 favur kontra astenzjoniet maddiċ 25 favur kontra astenzjoniet maddiċ 26 favor. kontra Astenzjoniet, maddiċ 27 votazzjoni nominali miftuħa kulħat vota votazzjoni marroqa maddiċ 28 votazzjoni nominali miftuħa Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 29. Votazzjoni nominali. Miftuħa. Kolħat vota. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 30. Votazzjoni nominali. Miftuħa. Kulħat vota. Votazzjoni magħruqa. <coughs> Maddiċ. Emenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħati vota. Votazzjoni magħruqa. Maddiċ. Emenda 31, favur. <coughs> Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ, emenda seba, favor. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. U jistana l-ħar vot fuq il-rezoluzzjoni. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. <coughs> votazzjoni malua. U bekk najdu illi il-rezoluzjoni adottata. Issa naddu, u nifirħu li rapporta. Issa naddu għal eh, rapporta ta' Sur Pirinski, eh, emenda numru tlita. <clears throat> Favur kontra? Astenzjoniet. Għan għamil verifika Mena niftħu votazzjoni fuq l-emenda 3. Kħate vota? Nara l-votazzjoni. Għaddit. L-emenda erba, favor. Kontra. Astenzjoniet. <clears throat> Għaddit. Emenda ħamsa, favor. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Sitta, favor kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 1, wieħed, numru wieħed, kontra. astenzjoniet, <laughs> namel verifika fuq l-emenda numru wieħed, niftaħ il-votazzjoni fuq l-emenda numru wieħed. Kulħadd vota? Nara l-votazzjoni. Għaddit. emendat nej, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emendat tminja, favur. Jina għalija kienet ċara, pero għak tinsistu nistaw namlu verifika fuq l-emenda numru 2. votazzjoni miftuħa u issa maluqa l-emenda nej. Malda stant, ma ditx, emenda minja, favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit, emenda 9, favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Emenda 11. Votazzjoni nominali, miftuħa. Kulħat vota nala l-votazzjoni. maddiġ il paragrafo 54. Favur? Kontra. Astenzjonijiet. Għanamel verifika il-paragrafu 54, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Nala il-votazzjoni. Ma deċ, votazzjoni nominali, votazzjoni fuq l-emenda numru 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ l-emenda 13, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni marruqa fuq l-emenda 13. Ma ddiċ. Emenda 14, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. u l-votazzjoni. Maddiċ. Votazzjoni ħarja fuq ir-riżoluzzjoni, votazzjoni nominali, miftuħa. Kollegi, skużani, etna ġelwis, nala il-votazzjoni għaddit. Mela, e, hemm ħafna a favur. Mela issa ngħaddu għal rapport ta', ta progress tal-2014 fuq Montenegro. Nibdew billi nollu jdejna fuq l-emenda numru, numru wieħed. O favur, kontra. Astenzjoniet. Ma ddiċ din l-emenda. Emenda 8, favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda erba f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namel verifika fuq it-tieni parti. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Għaddit. Emenda seba, favor. Jiddispjaċini. Eh, l-emenda seba ta' għax għaddettajna adottajna l-emenda erba, mela għaddu għall-emenda tlita favor. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda tnejn favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Namlu verifika. Emenda numru 2. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota. Nala l-votazzjoni. Maddiċ. Emenda numru 5. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 6. Favur kontra astenzjoniet maddiċ nivota fuq rezoluzzjoni kolla kemmi favur kontra astenzjoniet għaddit grazzi kollegi issa nivotaw fuq il-rapport ta' progress tal-2014 fuq il-firom fuq minna, tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin. Eh, paragrafu 1, favur kontra astenzjoniet għaddit emenda sitta favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda seba favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda numru 1 favur kontra Astenzjoniet, maddiċ tminja, fawur, kontra astenzjoniet maddiċ il-paragrafu tminja. favur kontra astenzjoniet Addit. paragrafu 9 favur kontra astenzjoniet namlu verifika paragrafu 9 Niftaħ il-votazzjoni fuq il-paragrafu 9. Nala. Maddiċ. Emendat nej, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emendat lita, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda dissa, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda erba, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda ħamsa, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Il-premessa de, favur kontra astenzjoniet ma għaddit vota aħari fuq il-rizoluzzjoni favur kontra astenzjoniet u bekk adottajna dan il-rapport. Issa naddu għal rapport li miss. Rapport ta' progress tal-2014 fuq is-Serbja. Nibdew bil-emenda numru 2 favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda numru 1 favur kontra astenzjoniet namel verifika fuq l-emenda numru 1 niftaħ il-votazzjoni kulħadd ivota u l-votazzjoni għaddit emenda erba eh, votazzjoni nominali miftuħa <clears throat> Kulħadd ivvota issa nara l-votazzjoni. Ma għaddiċ. Emenda tlieta, favur. <clears throat> Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Namlu verifika fuq l-emenda numru 3. Niftaħ il-votazzjoni. Nalaqa. Għaddit. Emenda 5. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma mm, għaddit. Emenda 7. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 6. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma għaddit. Issa għaddu għal paragrafu 37. Favur. <coughs> Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. L-aħar vot fuq rizoluzzjoni, favur, kontra, astenzjonijiet. Eh, u il-rapportu u adottat. Esa naddu għal vot fuq il-Kosovo, l-emenda tlita, favur kontra astensjoniet maddiċ emenda disa favor kontra astensjoniet maddiċ emenda erba favor skużawni kollegi et titolbu verifika fuq l-emenda disa niftħu l-votazzjoni Sastanala il-votazzjoni fuq l-emenda numru 9. Iva, mela maddiċ din l-emenda. Emenda erba, favur. Nitlolbok skuza. President. Ma, ma tenix il-numru ġust fuq din l-ħar verifika li ġiet irtirata, ma fil-votazzjoni, fil-lista tal-votazzjoni tiegħi mawx miktub li ġiet irtirata. Mela biex niċċara, l-emenda disa ġiet irtirata u mbagħad reġgħu daħluha u aħna votajna fuqha u ġiet irrifjutata. Mela issa fuq l-emenda numru erba' nista' nivutaw fuq l-emenda erba'. Favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit Emenda ħamsa, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda sitta, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda seba, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda numru 1, favur. Kontra. Astenzjoniet, ma għaddiċ. Emenda tminja. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda numru tnejn. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Umbat vot aħari u ollu dejkom favur kontra. Astenzjoniet. Addit il-rezoluzjoni. Ma nista' għaddu rapport ta' Rosati u nibdew b'lemenda numru 2 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Mm, Il-rizoluzzjoni eh, kolla kemmi hija nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota Nala il-votazzjoni. għaddit. Grazzi. Issa rapport li miss fuq semestru ekonomiku Ewropew, rapporter u Gutierrez Prieto, l-ewwel paragrafu, favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 1, votazzjoni nominali, miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Issa l-votazzjoni nal-qua ma Paragrafu 2, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 3, fit tliet partijiet, l-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. It-tieni parti, favur. Kontra astensjoniet għaddit it-tielet parti favur kontra Astenzjoniet għaddit paragrafu 4 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra Astenzjoniet għaddit tieni parti favur kontra Astenzjoniet għaddit Il-paragrafu 16, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-paragrafu 17, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddit paragrafu 24 favur kontra astenzjoniet ħanamel verifika fuq dan il-paragrafu 24 niftaħ il-votazzjoni issa fuq il-paragrafu 24 il-votazzjoni miftuħa kulħadd ivota issa nagħlqu l-votazzjoni Għaddit. Paragraf Paragrafu 29, tlet partijiet l-ewwel parti, votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota, nagħlqu l-vot. Adottat. Tieni parti wkoll votazzjoni nominali. Niftu l-vot. Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-vot. Għaddit. Insiret parti vot nominali vot miftuħ. Kati vota. Għan vot maluq. Maddiċ bħarira. 33, ehm, tlet parti l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, sini parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 34 favur kontra astensjonijiet maddiċ paragrafu 44 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet Tene parti favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 6. Rwol vot nominali. vot Votazzjoni miftuħa. Kont vota, u l-vot. Maddiċ. Paragrafu 47, għax partiti u parti Kontra. Kontra. Mustenzjonijiet għaddiet, teni parti vot nominali, vot miftuħ. Tuħat vota eh, Vot maluq. Għaddiet, għad emenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, paragrafu 49 favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 50, zaċ partijiet l-ewel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Tini parti favur. Kontra. Astenzjonijiet, nifverifikaw. verifikaw 50 nibtu l-vot. Nalqu l-vot. Maddiċ. Paragrafu 54 fuq żewġ partijiet 52, skużawni, tgħid il-President. Żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, maddix niparti favur kontra astensjonijiet għaddit 8 emenda 8 taqa 56 żewġ partijiet l-ewwel partij favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali vot miftuħ vot maluq Għaddiet. Paragrafu 65, żewġ partijiet, vot nominali fuq l-ewwel parti minn vot miftuħ. Kwaħt vota nalqu l-vot. ġiet adottata tinni parti mill vot nominali, vot miftuħ. Nalqu il-vot. Maddiċ. Emenda tlieta mill-vot nominali, vot miftuħ. Vot maluq. Maddiċ 69, żewġ parti l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tini parti favur. kontra assenzjonijiet għaddit paragrafu 71 zoċ partijiet u parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ it tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit paragrafu 74 favur kontra astenzjonijiet għaddit paragrafu tidu verifikaw fuq 74 jaqaw mela niftu l-vot fuq 74 vot malu issa għaddit paragrafu 75 tlet partijiet l parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur, kontra, astenzjonijiet nivverifikaw it-tini parti ta' paragru 75 vot miftuħ. Vot malu. Dit, it parti favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emmenda numru 4 vot nominali vot miftuħ. Vot malu. Maddiċ. 78 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emmenda 5 vot nominali vot miftuħ. il-vota, nagħlqu l-vot mela. Maddiċ. Menda disa vot nominali, niftaħ il-vot. il-vota. Vot magħluq. Maddiċ. Premessa enna, enne, vot nominali, vot miftuħ. Nar u l-vot issa. Għaddit, emenda seba. Niftu l-vot. Nar u l-vot. ma nafdiċ. Premessa W, due favur, kontra. Astenzjonijiet, ma il Ħar vot, vot nominali, niftħu l-vot. U naqlu votazzjoni. Għaddit u kollegi. Nadu għal votazzjoni li mis il-rapport ta' Galpex fuq il-semestru Ewropew l-2015, paragrafu 17, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, tieni parti vot nominali, vot miftuħ. Sewa, niftħu votazzjoni. Kulħadd ivvota vot magħluq issa, votazzjoni magħluqa. L-adattata, votaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm vot nominali, nidħu l-vot. Nar u vot U daġi adottat, grazzi. Mela, il-votazzjoni li jmiss fuq il iġrida kontra l-abus sessuali kontra tfal fuq l-internet nipotaw l-ewwel fuq paragrafu 15 żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. favur, Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. paragrafu 16 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, Self paragrafu 18, self partijiet, level paragrafu favur. Kontra. Astenzjonijiet. għaddit. It-tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. għaddit. Il-premessa L. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Il-premessa hemm f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. L-aħħar votazzjoni Votazzjoni miftuħa. Is now closed. Votazzjoni maluqa. U dik għaddiet. Grazzi ħafna kollegi. Colleagues, if, if I could ask, please. Kollegi, jek jġobkom. Mela, nitlobkom ma tajtux u ma tamlux sorbju ma ta' tkunu ħirġin, ħalli għaddu għal-spiegazzjoni tal-vot. Eh, Sur Galax, spiegaw l-situazzjoni tijak fil-fat miex propju propju skont regolamenti ma ħana dilek il-kelma xorta wahda, għaddi il-kelma lilek. Madam la. Signora, Signora President, et nara illi inti tajt il-kelma għal point of order fuq suġġetti li ma kellhom ebda rilevanza għal regolament tal din il-ġabra ebda uh, rabta ma' diskussjoni tal-lum u sempliċement biex u dubji dwar wieħed mill-membri ta' dan il-Parlament. Jiena lek fuq li ma punt ta' regolament kont qed nibbaza il-point of order tiegħi. Inti uh, ftaħt inkjesta kontra tiegħi għalhekk. Jiena wasalt fi Strasburg u l-kollegi tiegħi u jien skantajna biex meta rajna li il-President Schulz kien qed jitfa dubji fuqna ftit ġranet qabel eh, l-elezzjonijiet fi Franza talab il-Ministru tal-Ġustizja fi Franza illi eh, tiftaħ inkjesta fuqna dana kontra il-mod kif imorru l-affarijiet dan il-Parlament eh, dana kontra il-paragrafu 4 tal-artiklu 2 tal-11 u kisser l-esigenza tal-konfidenzjalità kontra l-artiklu 5 tal-istess annes u għammar kontra l-obbligu li jinformana kontra l-artiklu 2 paragrafu 4 et jiddiskrimina kontra tana għaliex xieku ħaseb illi aħna l-assistenzi parlamentari tana kienu kontra regolament u seba eh, missu fetaħ eh, inkjesta kontra deputati kolla u l-assistenti kolla u jibda bil-ħbib soċjalisti tijaw għaliex eh, dan l-eżami maġġel u superficiali kien diġa sar għallek f'dan il-tul il-snin li jiena jni għamlek għatma rajt president ta' parlament iġib moħu b'tant mod tant parzjali.